illi edin għawnek għall-aħħar darba mill-li smajt. Iftejim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Renju Unit huwa eżempju ta' realizmu politiku Il-resoluzzjoni li qed tiġi eh, diskussa illum taċċetta dan il-verdett tliet punti però ta' min isemmihom l-ewwel nett il-ftehim jiddikjara li fil-ġejjin il-partijiet jistgħu jaċċettaw illi ma jkunx hemm ma jaċċettawx il-karti tal-identità mingħajr il-ċippa tal-identità biometrika iżda eh, Hemm raġuni ta' sigurezza għal dan il-protezzjoni tad dejta u l-privatezza kienu suġġett tal-diskussjonijiet politiċi għawijin xi darba drittijiet jibqgħu anke fil- e, e, Iżda illum il-ġurnata jisna qed ninsew dawn il-drittijiet bażiċi t-tieni l-ftehim jifriża l-, -l, -l, -l, -l, -l, -l, -l, -l id-drittijiet ta' ċittadini kif qed jiġu maħsubin fil-jum tal-ftejm tal-iffirmar tal-ftejm li siġej fil-fatt eh, talbet biex eh, tiżviluppa żewġ eh, tipi paralleli tal-ġurisprudenza ta' qabel il-millum il-ġurnata u anki għal qabel dana kemmu realistiku fil-fatt fl-aħħar il-klawzula 18 Eh, tilmenta l-intenzjoni tal-Renju Unit li se twaqqaf il-moviment ħieles tan-nies eh, mill-sena d-dieħla l-erba ehm, libertajiet huma marbutin jajtu kwalunkwe eh, ftehim kommerċali għandu kun taħt il kondizjonijiet kondizjoni li Renju Unit jaċċetta l-moviment ħieles. Din it-talba tmur kontra l-interessi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tar-Renju Unit l-EFTAS u l-biċa kbira tal-ftemiet kummerċjal tal-Unjoni Ewropea ma jgħidu xejn rigward tal-movement ħieles tan-nies. L-Unjoni Ewropea fl-2018 kellha eh, surplus kbir mar Renju Unit u bekk l-interessi huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea u tal-Renju Unit li jinnegozjaw ftehim kummerċali komprensiv. Dan irrid ikun serju f'rigward tad-drittijiet tal-ċittadini u d-drittijiet taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit għandhom id-dritt li l-interessi ekonomiċi jittieħdu bl-ikbar serjetà minn dan il-Parlament. Grazie onorevole Van Orden per il gruppo ECR un minuto e trenta. Uh, L'onorevole Van Orden. Uh, thank you very much. Uh... Grazie ħafna naf li il-President tal-Kommissjoni il ġdida kella laqa mal prim Ministru tar renju Unit il-ġimgħa li għaddiet kienet laqa pożittiva ħafna u dan huwa l-aħjar approċċ issa rridu nagħmlu progress maġġel fuq ir relazzjoni futura bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Imma l-ewwel irrid jkollna il-ftehim dwar il-ħruġ iffinalizzat. Il il-House of Commons għaddit eh, eh, eh, l-tielet qari ta' dan il-ftehim tal-ħruġ b'disa u design vot fil- fil-mija li approvawh sabiex il-Renju Unit ikun jista' joħroġ fil-31 ta' jannar ta' din is-sena l-kontroll tal-frontieri tagħna kien element importanti fid-deċiżjoni li ħadna biex noħorġu mill-Unjoni Ewropea hekk ngħidilha lis-Sinjura Hubne u dwar id-drittijiet taċ ċittadini dan huwa punt fejn il-Gvern tar-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea kważi qablu mill-bidu fuqu. Joġob li l-ewwel paragrafu tal-riżoluzzjoni u t-tieni parti hija ġusta u bilanċata. Naħseb rizoluzzjoni riżoluzzjoni għandha tiqafem, jiena naħseb rizoluzzjoni għal kienet maħsuba biex tejna fil-fatt. U eh, nittama li dan se jkun il-każ imma naħseb li s-Sur Verhofstadt sensibulu xirwol x'jaqdi fil-futur storikament ebda pajjiż huwa eh, bħal Renju Unit fil-ħarsien tal-libertajiet u drittijiet tal-individwi. Ir-riżoluzzjoni tiffoka iżejjed fuq l-istatus futur ta' ċittadini tal-UE fil-Renju Unit imma ma tantx tagħti eh, attenzjoni lir residenti tal-Renju Unit li jgħixu fil istati membri tal-Unjoni l-istati membri eh, ma tantx għandhom pjanijiet dwar kif l-affarijiet se jkunu għal ċittadini tar-Renju Unit li jirrisjedu fil-pajjiż tagħhom. U dan irridu eh, nittama li kif aħna il-gvern tana tagħna se jħares li ċittadini ta' Unit li jgħixu għandna, nittama li l-gvernijiet l-oħrajn se jiżguraw il ċittadini ta' renjonit li jgħixu fil-territorji tagħhom ikunu imħarsa bl-istess mod. L-Onorevoli Shirdavan. Grazzi ħafna, Sur President. Illum qegħdin nitkellmu dwar id-drittijiet ta' ċittadini illi għamlu kontribut għal benesseri u l-prosperità tas soċjetà ehm, tar Renju Unit kemm jekk jaħdmu fil qasam tal-kura tas-saħħa jew inkella jaħdmu mar rashom u anki jekk id-deċiżjoni tar-Renju Unit biex titlaq mir-Renju Unit hija xi ħaġa li ma nistgħu nagħmlu xejn dwarha jridu niżguraw illi ċ-ċittadini konċernati kemm dawk tar-Renju Unit li jgħixu fil-Unjoni Ewropea u viċi versa ikunu imħarsa. Illum qegħdin konna dan id-dibattitu propju għaliex hemm tħassib dwar id-drittijiet ta' ċittadini u drittijiet soċjali relatati għaliex dawn għandhom nejn fil-proċess ta' separazzjoni ta' dan id-divorzju jiġu mit-tifsa. Dawn id-drittijiet irridu nħarsuhom, nħarsuhom mija fil-mija. B'mod partikolari drittijiet ta' persuni vulnerabbli jew anzjani. Irridu naħsbu wkoll dwar ir relazzjoni futura bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. U eh, dan jirrappreżenta ferm aktar minn sempliċi ftejim kummerċjali. Kull aspett ekonomiku, politiku, eh, ambjentali ta' kull liġi u fil-dawl tal-multipliċità ta' dawn l-aspetti u l-komplikazzjonijiet involuti f'dan id-divorzju? u jidher ċar illi mhux se jkun possibbli illi ninnegozjaw ftehim id-dettaljat fuq l-aspetti kollha ta' din ir-relazzjoni fi 11-il eh, xahar, imma huwa importanti li l-Gvern tar-Renju Unit ħejji applikazzjoni għal estensjoni ta' dal-perjodu ta' transizzjoni sabiex id-drittijiet ta' ċittadini jibqgħu imħarsa sakemm ikun hemm bżonn sakemm ir-relazzjoni il-ġdida bejn dawn iż-żewġ entitajiet tkun ġiet iċċarata għaliex inkella hemm il-periklu ta' hard Brexit bil-konsegwenzi negattivi ta' li jistgħu jirriżultaw. Aħna tlabna li l proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' fuq ikun garantit u aħna ma nistawx nippermettu illi il-drittijiet ta' ċittadini ikunu mħarsa inqas sempliċement għaliex il- eh, eh, se jkun hemm il-Brexit, m'għandux ikun hemm kompetizzjoni inġusta jew żlejali fuq il-pagi jew fuq il-kompetizzjoni jew fuq il-protezzjoni tal-ambjent. Dan kollu huwa inaċċettabbli. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil dawk il-kollegi li ħdimna magħhom b'mod pożittiv tul is-snin sabiex nibnu Ewropa aħjar. E se nħossu in-nuqqas tagħkom. Grazzi ħafna. Is-Sur Phillips. Is-Sinjura Phillips. Aħna għamminija ċara illi dawk illi qed jgħixu fir-Renju Unit għandu jkollhom id-dritt illi jibqgħu hemm f'kundizzjonijiet indaqs bħal dawk il-ċittadini normali imma mhux bidrittijiet eċċessivi għaliex jekk aħna natu namlu preferenzi ma' ċittadini Ewropej, tkun qed tgħidu li l-Afrikani, l-Azjatiċi li u ġnu soħrajn illi wkoll jgħidu li Renju Unit huwa l-pajjiż tagħhom e huma ċittadini tat-tieni kategorija, ħaġa inaċċettabbli. Kellima li smajtom Eh, jitkelmu għawnek illum jiprofaw werru l-ċittadini Ewropej dwar id-drittijiet li se jkollhom eh, wara il-Brexit. Ah, serħulhom irrid inserħilhom moħom, għaliex il-pajjiż sej il jilqaħħom aħna se nsiru nazzjon indipendenti bi politika tal-immigrazzjoni indipendenti u aħna lesti li naħdmuna maħkom biex niskuraw illi kulħadd ikun imħares. L-Onorevoli Gonzales Pons għal minuta u nofs. Se nitkellem bl-Inglis għalix irrit li tismawni bl-Inglis il-nis ta' Renju Unit rridu jkun jafu li minkejja l-Brexit u dak kollu li ġara f'dawn l-aħħar erba' snin huma dejjem se jkun meħba bihom fil-Unjoni Ewropea għaliex l-Ewropa hija iktar mill minn fejn inti ġej, imma fejn titmur il-pajjiżi jistgħu jinfirdu imma l-familji le u llum hemm iktar minn miljun resident tar-Renju Unit li jgħixu f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea, ħafna minnhom f'pajjiżi f'Ispanja. U lil dawn irid inkellimhom b'mod dirett illum ħafna minnkom bdejtu bnejtu ħajjitkom hawnhekk fl-Ewropa, iżewwiġtu fl-Ewropa. Xi wħud minnkom għandkom tfal li twildu hawnhekk. Aħna ġirien imma iktar minn kollox aħna ħbieb u aħna raba. Din hija xi ħaġa li aħna ma nistawx u m'għandniex ninsewa. Għalhekk jiena rrid ngħidilkom illi jiġri x'jiġri wara il-31 ta' Jannar intom dejjem se jkollkom postkom fl-Ewropa u sakemm intom tixtiequ tibqgħu magħna l-Unjoni Ewropea dejjem se toffrilkom dar, dejjem se tkun darkom għallek mill-iħta qalbi mhux se ngħidilkom saħħa u laqqas narakom dal-waqt imma ngħidilkom ibqaw mana għaliex l-Unjoni Ewropea hija postkom ukoll. Grazzi ħafna għal minuta Sinjura Curtin Darling. Grazzi, President, fil-Komitat Peti, aħna smajna ċittadini minn madwar l-Europa li huma id-disprati mwerrin dwar se jiġri mid-drittijiet tagħhom, il-ħajjiet tagħhom, l-impjiegi tagħhom, il-familji. Ħafna minn dawn iċ-ċittadini huma jew ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit jew versa. Ħafna minnhom la kellhom vuċi fid-deċiżjoni illi l-iktar se teffettwalhom ħajjithom huma t tfal ta' din dan il-proġett ta' paċi kontinentali għalli li kompla jibni fuq il-ħolm ta' dawk li ħolmu b'dan il-proġett. Aħna għanna dmir, dmir morali fir rigward ta' dawk illi ma kellhomx vot u issa edin jintesew u jitwarbu. Aħna dejjem għadna li l-garanzija ta' drittijiet ta' ċittadini huwa hija l-linja l-ħamra għal ftehim fuq il-Brexit u rridu nibqgħu sodi. Nafu l-problemi li għadhom hemm, irridu nkunu koraġġużi u naraw il li kunem azzjoni qabel ma nivvotaw fuq dan il-ftejim minna u ftit ġimgħat oħra. Grazzi l-Onorevoli Voden minuta. Mikrofonu? Immanuel hija għallema għalmet bosta zazax tul l 20 sena li la taħdem fir-Renju Unit ħalset it-taxxa żewġet Ingliż u għandha tfal li huma Ingliżi. Dan l-aħħar kellha timli formula ta' 85 paġna sabiex ikollha dritt illi tkompli tgħix f'pajjiż li għażlitu bħala eh, il-pajjiż tagħha u eh, fil-bidu ma nattaċ l-status ta' persuna stabilita. Jiġifieri din hija kwistjoni verament importanti mhux qed nitkellmu dwar il-libertà tal-moviment imma dwar il-dritt li komplu jsejħu l renju Unit il-pajjiż tagħhom mem, memx raġuni loġika għalfejn il-gvern tar Renju Unit ma jistax juża proċess dikjaratorju biex jagħti dan l istatus u joħroġ dokument fiżiku sabiex ikompli il-monitoraċ indipendenti ta' dan il-proċess. Jekk ma jagħmel xek, il-gvern tagħna qed iwaqqal il-pajjiż tagħna u bekk iħeġġeġ jekk huwa jimxi b'mod tajjeb ma' ċittadini tal-Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit, ikun hija taħajjar u jħeġġeġ il-gvernijiet ta' pajjiżi stati membri tal-Unjoni Ewropea jagħmlu l-istess. Mela għalfejn ma tibdewx billi tirrispettaw 3 miljun ċittadin u nevitaw il issir aktar sara mill-li hemm bżonn. Signora Vowden. Is-Sur Van Noden għandu mistoqsija jekk inti taċċetta. Le. Silenzju għak joġobkom. L-Onorevoli Allard, grazzi ħafna. Jiena wieħed mill- ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi kelli napplika l-istatus ta' stabbilit jiena eċt fl-Skotja l-iktar minn 35 sena ġejt minħabba il-libertà tal-moviment u ma nistax nifhem issa kif ġejna wasanna fejn qegħdin. Din l-iskema tal eh, miex skema tajba kif jista il- il- dan il-Parlament ħares il ċittadini Ewropej li qegħdin jgħixu fl-Istati Uniti. Aħna llum smajna illi l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja se tiddettajt l-aħħar kelma fuq eh, dan il ftejim dan din il-weda xissarraf u b'mod partikolari jekk dina tiskadi wara 8 snin qed naraw x'inhu jiġri fil-qorti din il-ġimma jien għandi id-dubji tiegħi u jiena verament imħasseb dwar dak illi se jiġri fil-futur. Din l-iskema tal-Renju Unit miex eh, skema tajba. Din l settlement scheme miex skema tajba. Dan il-proċess għall applikazzjoni irrit jitħassar u drittijiet tagħna jridu jkunu mħarsa. L-Iskozja trid tibqa fl-Unjoni Ewropea. Aħna jien se ngħidilkom narakom dalwaqt għaliex dalwaqt se nerġgħu niltaqgħu. Mr. Allard. Uh Onorevoli Allard Is-Sur Van Oden se jerġa' jipprova jagħmel mistoqsija. Taċċetta inti? Le, grazzi ħafna. Mela, eh, jekk terġa' titlob il xi ħadd ieħor li tagħmel mistoqsija u ma jaċċettajiex, eh, naħseb għandek taqta' qalbek Sur Van Oden. Mela, ħalli nagħtih il-kelma biex eh, jgħid li jixtieq jgħid. Grazzi, Signora President, għajt Sur Van Oden, l-axar zewġ kollegi li tkellmu rrid ngħidilhom illi hemm. Hemm 2.6 miljun persuna illi applikaw għall-istatus ta' stabbilit u 5 biss, 5 biss ma natawx dan l-istatus għaliex kienu meqjusa bħala persuni kriminali. Sur Van Oden, kollegi, jekk joġobkom. Dik ma kienieċ mistoqsija, kien point of order. U jekk tridu twieġbu għal dan il-point of order, intikom il-kelma l-mux aktar minn 30 sekonda. Grazzi ħafna. Jena Eh, sandwich palli xaħna smajna qabel illi ħafna minn nies illi applikaw irnexxilhom jiksbu dan l-istatus ta' stabbilit. 47% tan nies illi applikaw ma inatawx dan l-istatus ta' stabiliti u jridu japplikaw mill-ġdid. Jekk inti tapplika għal xi ħaġa u din il-ħaġa ma tingħatalekx, eh, eh, dawn in-nies ma natawx l-istatus ta' stabbilit inaċċettabbli mullura Londra u għajdlu lil Boris Johnson. Le, le, Sur Van Oden, tajt il-President, tajtek il-kelma immessa daqsek. L-Onorevoli Church. Grazzi ħafna, Sur President, il- um, bil-Brexit jifisser li se jkun ftit iktar tolleranza minn nies li forsi kienu jżommu lill-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea forsi eh, daw l-affarijiet jispjegaw ħafna affarijiet bil-Brexit fil-31 ta' jannar il-rweda tal-poplu tal-Renju Unit se tiġi eh, implementata dan għandu jwassal l-Unjoni Ewropea biex taħseb ftit eh, b'mod introspettiv Aħna jiddispjaċina li Renju Unit se jitilqu mill-Unjoni mil Ewropea. In-nies tal-Renju Unit għandhom żewġ doni kbar li huma koraġġużi u jħobbu l-libertà jiġġieldu kontra il-ħolm il, il federalist. Fi Spanja jiexu 250 elf ċittadin ta' Renju Unit u fir renju Unit 180.000 Spanjol. Id-drettijiet tagħhom jridu jkunu mħarsa bl-istess mod. Għandna ħafna raġunijiet biex inkunu ġusti bil-reciproċità relazzjonijiet ma' Londra jidru iktar faċli mill-bliet tal-Unjoni Ewropea milli minn Brussell. L-Onorevoli Rego, għal-minuta. Grazzi, President, aħna nafu li fil-31 ta' jannar ir-Renju Unit se joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Aħna nirrispettaw id-deċiżjoni demokratika li ħal poplu ta' Renju Unit, imma aħna għadna nħossu li hemm punti illi rridu nindirizzawhom pal pereżempju l-każ ta' ġibilta, is-sitwazzjoni ta' iktar minn 13,000 ħaddiem transkonfinali li ta' kuljum eh, irridu jaqsmu mill-pajjiż minn ġibilta lejn Spanja lejn waħda mill mid-żoni l-iktar fqar fl-Ewropa dina problema strutturali li fejn edha tiġġenera 20% tal-qat fost iż-żaza 70% l-artiklu 24 ta' dan il-ftejm tal-ħruġ ma joffri ebda soluzzjoni konkreta u laqqas jgarantixi li dawn il-persuni mhux se jitilfu drittijiet bħal eżempju l-allowances għal qat u l-pensjonijiet iridu nigarantixxu issa il-impenn sħiħ favur il-dawn il-ħaddiema sabiex dawn ma jintesewx u jitħallewx jaqgħu lura. L-Onorevoli Woodicum. Grazzi, jena nishti nifoka fuq il-paragrafu 18 tad-dokument li jgħid li il-Parlament jiddispjaċih li l-Unjoni Ewropea ħarġet eh, qalet illi il-prinċipju tal-moviment Hiles se jispiċċa ritnajt li t tmiem tal-moviment ħieles kien fattur determinanti fid-deċiżjoni li ħa il-poplu tar-Renju Unit biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea kienet waħda mill-affarijiet li ġelithom jivvotaw biex joħorġu imma f'dan il-Parlament illum jidher illi ħadd ma qed ma jrid jara din ir-realtà intom qed tippruvaw tajdu lir renju Unit illi m'għandix ikonna proċess ta' applikazzjoni għandu jkun hemm biss eh, sistema dikjaratorja m'għandniex nazzardaw nitolbu eh, provi biex jippruvaw li dak li jkun inkiteb fl-applikazzjoni eh, ikun minnu qed tistennew lill gvern tar-Renju Unit biex iwaqqaf il-libertà tal-moviment u li jagħmel dan b'mod effettiv u mhux sempliċement nominali. U iktar ma jistembaħ malar dan il-Parlament, iktar ma jkonna dialogu illi jagħmel sens. Sinjura Widdicom, għandek mistoqsija bil-Blue Card minnant Sinjura Entveld. Taċċetta? Iva, 30 sekonda, Sinjura Entveld. Grazzi Signora President, Signora Widdecom, smajtek tajt li il-poplu tar renju Unit irritek jew irritek, imma mhux minnu illi biss 43% tal-poplu votaw favur l aġenda politika tagħkom u biss minħabba s sistema elettorali tagħkom illi s-Sur Johnson għandu maġġoranza ta' siġijiet fil-Parlament, imma li l-maġġoranza tal-poplu tar renju Unit ma votax favur il-partit illi rrit il-Brexit, mux veru? 17.4 miljun persuna fl-ikbar elezzjoni demokratika fl-istorja tar Renju Unit ivvotaw biex joħorġu aħna spit aħna konna l-ikbar parlament, l-ikbar partit un indipendenti f'dan il-parlament. Għaliex rebaħ il-maġġoranza Johnson? Għaliex il messagġ tiegħu kien ejjew ħanħaffu u naqtawa fuq dil-kwistjoni tal-Brexit. L-Onorevoli Rangel, għandek minuta u nofs. Il-kollegi tar-Renju Unit hekk joġobhom fuq in-naħa tal-lemin għandhom jisktu. Grazzi, Signora President. Lil Kunsill u l-Kommissjoni u l-Issul Michel Barnier irrit najdilom dan li ġej. Il-Portugal, il-pajis li jena nirrapprezenta, huwa pajjiż li għandu l-eqdem alleanza fid-dinja trattat li jmur lura għall-1346 u għadu fis-seħħ illum. Ftit pajjiżi se jħossu il- b'dispjaċir għal dwar il-Brexit ta' skem nħossu ħahna u aħna nixtiequ illi ir-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u dal-pajjiż eh, jibqgħu b'saħħithom kemm jista' jkun. Is-sitwazzjoni taċ ċittadini għalina hija kwistjoni fondamentali għad baqa' ħafna xisir u hawnhekk jiena se nikkritika l gvern tar-Renju Unit għaliex kultant wieħed jieħu l-pressjoni li l-Unjoni Ewropea titħasseb iktar dwar is-sitwazzjoni tal-ċittadini tar-Renju Unit fil-kontinent Ewropew mill-gvern tagħhom stess u jiena nagħmel appell lil Sur Johnson Jekk jogħġbok, implementa malar kemm jista' jkun id-dispożizzjonijiet kollha maqbula sabiex iċ-ċittadini ta' żewġ naħat tal- tal-kanal ikunu jistaw jiexu bil kwiet u f'atmosfera ta' ħbiberija bejnietom. One and a half minute. Grazzi għal minuta u nofs l-Onorevoli Moraes. Grazzi ħafna President u bħalma qal Michel bħal ma jaf Michel Barnier l-Unjoni Ewropea u Renju Unit ħadmu blaqatif u din l-iskema din hija responsabilità u morali konġunta għaliex qegħdin hawnhekk għaliex hemm ħafna warning shots hawnhekk prezenti u għalhekk meta l-President eh, tal-Kummissjoni kellha tħassib ta' drittijiet tal-bniet ta' eh, f'qalba. Għaliex, ħantikom eżempju, l prim Ministru reċentament fid-deċiżjoni biex jiġi riveduta l-deċiżjoni tal-abbozz tal-ftejim, eh, nitkellmu dwar il-Windrush, din hija responsabbli għal politika tal-Unjoni Ewropea fejn rigward ta' drittijiet ta' ċittadini Ewropej u rrit li dawn jiċaqalqu għal eh, entitajiet oħra. Hekk kif naraw l-istorja tal-immigrazzjoni tal-sistema nazzjonali, hekk kif naraw l-inġustizzji <coughs> responsabiltajiet morali, din hija d-direzzjoni li konna mixin fiha. Allura jankunu ċari, dan huma tħassibiet Eh, reali, eh, ġenwini ta' ċittadini u tal-bqija tal-Unjoni Ewropea. Jekk din ma jirnexxinix niksbu suċċess u nimxu fil-ġustizzja, din se tiddefinixxi dak li se jiġri fil-ftejmiet fil-futur fil snin li ġejjin. Allora, meta nitkellmu dwar dokument fiziku jew meta jitkellmu dwar eh, sistemi oħra, ma qed jitkellmu dwar dettalji, jitkellmu dwar sistema li tista' tkisser l-inġustizzja u li tista' twaqqaf dir-rota mill timxi l qoddim Dan huwa narrattiv li rrid jinkiża. Għalhekk Barnier, Michel Barnier, rrid id-drittijiet ta' ċittadini u għalhekk qed iwiet u jurina t-teddit li hemm. Grazzi għal minuta l-Sur Duron. Grazzi ħafna, Sinjura President. tejn biss minna naħa tiegħi. Għaliex din ir-riżoluzzjoni hija tant importanti? bħal kollegi oħra għandi kelli sentimenti importanti kbar eh, ħafna qabel dan il battitu illum. U importanti li naraw il-kwistjonijiet ta' drittijiet ta' ċittadini rridu jkunu fuq il-qċata net tal-affarijiet eh, li niddiskutu għalek naf Michel Barnier kemm għamel xogħol diġà la naħseb li huwa importanti għalli li jkun jaf li l-Parlament se jappoġġjah bisħieħ eh, biex eh, nitolbu għal darboħra li mhux se jkun hemm ftehim possibbli fil-futur jekk mm, l-drittijiet tal-assistenza ma jiġux koperti illum il-ġurnata bħalissa għalek għed nitkellem dwar il-bżon ta' dir-riżoluzzjoni u l-fatt li rridu nagħtu l-appoġġ sħiħ tagħna għalih. Meta nisma' il-membri tal-lemin qed jitkellmu dwar il- jerġaw fakruna fil-gideb li għamlu biex irresqu l-idea tal-Brexit tagħhom mhumiex qed jirrispettaw id-drittijiet taċ ċittadini. Din hija ta' ħasra. Din mhux se jkun hemm ftehim jekk intom intomx se rispettaw tal-bniet tal bniet tal ċittadini Din hija xi ħaġa li se ninfurzaw, nisfurzawlkom biex tagħmluha. Eżis kollegi għandna 16 il eh, talba għal keġdija aktar tard mhux se naċċetta aktar issa ngħaddu għal Sinjura Rajntika għal minuta u nofs. Grazzi ħafna Sinjura President u din hija x'aktarx l-iktar diskors diffiċli senati bħala membru tal-Parlament Ewropew jiena ġiliet eh, tħall fil-Parlament biex nġilet ta' drittijiet tal-bniedem u l-miljoni ta' ċittadini Ewropej se jitilfu drittijiet tagħhom u mem lebda mod ta' kif nista' nħares li għabbon pożittiv qed eh, navviċinaw id-data tal-Brexit u iżda xtaqt inħares żewġ messaġġi pożittivi. ċittadini kollha fir-Renju Unit irid ikunu konvinti mill-fatt li hemm mijiet ta' MPs li jaħdmu hawnhekk biex dal-Parlament jibqa' l-Parlament tagħkom. Sta niddefendu id-drittijiet tagħkom hawnhekk f'din l-awla. U kemm tgħin lill persuni li għandhom qalbu maqsuma fir-Renju Unit fl-istorja din id-deċiżjoni qatt ma kellha l-opportunità li terġa' tagħti din il-deċiżjoni f'idejn in-nies. Intom bnejtu xi ħaġa daqstant sabiħa tul is-snin dakwa l-izbaħ moviment li rajna intom u tiġildu u jiena qed inwedkom illi se nerġgħu naraw MEPs tar-Renju Unit jiġu eletti f'dan il-Parlament fil-futur. Grazzi minn u nofs l-Onorevli Finanza. Grazzi naf. Grazzi ħafna għal poplu Britanniku għal darba ħrat tkellem dwar ir reda tiegħu. Eh, jiddispjaċina li najda din hija d-demokrazija issa kulħadd eh, irrit juri l-kooperazzjoni ma' Renju Unitu u l-Unjoni Ewropea dawk ir-residenti fil renju Unitu fl-Unjoni Ewropea jixtiequ kunem hemm Eh, aħna qed nagħmlu eh, passijiet il qudiem pożittivi anki jekk irridu ntejbu il-sitwazzjoni burokratika biex eh, insolvu l-kwistjonijiet kollha ta' residenza għandek xi 600 u 600,000 ehm, Taljani Eh, fir-Renju Unitu bekk iridu nigarantixxu l-dritti ta' prenanna biex jibqaw hemmhekk iżda biex nerġgħu nagħtu il-possibilità li dawn il-persuni biex l lura fl-Italja wkoll anki jekk din hija dritt fondamentali tagħhom. Grazzi għal minuta u nofs l-Onorevoli Linars. Grazzi. Aktar minn 3 miljun ċittadin Ewropew fir-Renju Unit eh, għalu eh, Boris Johnson wedwom li muħaj jġri xej lilom, muħajġri jġri lom xej. Smajna l-kollega Daniel Hanek eh, li għal li huwa irresponsabli li dbezza eh, ċittadini Ewropej meta tejdilom li l-istatus tagħhom jista' jinbidel wara l-Brexit u meta tmur lura fuq il-kelma tiegħek, ovvjament tmur lura fil-kelma. Però Għawnek insabu ruħna fi situazzjoni eh, fejn edin eh, daqqa qed nitkellmu dwar deportazzjonijiet il-gvern er, eh, Ingliż m'għamel xejn mill-iskandlu tal-Windrush u xaktax. l-affari l-informazzjoni mis se tilħaq ċittadini kollha u jista' jagħti il-każ li ħafna ċittadini se jitilfu drittijiet tagħhom għal xqal sur Vilmandens qabel, eh, ħafna me ċittadini ma jafux xinu madrittijiet tagħhom. Jekk ir-Renju Unit irid isir Banana Republic, ovvjament din hija l-għażla tiegħu wara il-Brexit. Iżda dawk it-3 miljun ċittadin fir-Renju Unit huma responsabiltajiet tagħna bħalissa. Rridu niddefenduhom u rridu nassiguraw ruħna li mhux se jkunu l-ikbar vittmi ta' dal-Brexit. Dik hija l-iktar pożizzjoni kera qabel eh, wara referendum u issa rridu nagħmluha ċara ħafna kemm aħna serji dwar dil-kwistjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi. Għal minuta l-Onorevoli Jungerius. Grazzi ħafna, Signor President, fil-31 ta' jannar wara id-divorzju. L-Ingliżi se u u id-divorzju nkunu nistgħu ngħidu li se jingħala eh, f'jannar 2021. Iżda tħassib tiegħi huwa dwar in-nies dwar l-impjegati li se jħallsu prezz li ħafna ta' dan id-divorzju kemm id-divorzju u relazzjonijiet tal-futur ridu jirrispettaw l-standard soċjali dawn ridu jinżammu ma rridux li konna Singapore eh, fuq il-frontieri tagħna. Ir-Renju Unit se jkollu eh, jħares eh, l-impenji soċjali tiegħu ukoll bħal fosthom il-pensjonijiet u drittijiet soċjali. Is-separazzjoni m'għandix tkun għaspiża ta' dritt tal-kundizzjonijiet tal-xogħol tal ċittadini Ingliżi u Ewropej. Jina nammet li hija xi ħaġa tassew eh, ta' dija. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Koller. Grazzi, Signora President, jiena qed nitkellem fil-kuntest tal-Irlanda u ċittadini tagħna li qed jgħixu fuq il gżira tal-Irlanda u ċittadini Ingliżi li jiexu fuq il-gżira eh, tal-Irlanda. U hija xi ħaġa li rridu naċċettaw li nistgħu ninnegozjaw kompromess Eh, fuq id-drittijiet ta' ċittadini nistaw eh, nilħu ftejjin fuq il-kummerċ, fuq il-drittijiet ta' ċittadini, iżda l-qalba u l-essenza tal-Repubblika tal-Irlanda hija id-drittijiet ta' ċittadini li rridu nassiguraw li jibqaw hemmhekk. Um, Sur Barnier, irrit nkun konvint illi meta Renju Unit jiġi isir pajis terz, drittijiet ta' ġidenini jiġu protetti. Il-rikonoxximent bilaterali tal-kwalifiki jista' jkollu effetti kbar fuq in-nies tal-Irlanda l-nies li jistaw jaħdmu fil-ġurisdizzjoni, allura daw raġunijiet kollha rridu nassiguraw li d-drittijiet ta' ċittadini huma parti integrali ta' dal-ftehim ta' divorzju u għar-relazzjonijiet tal-futur ma jridx ikun hemm kompromess fuq id-drittijiet ta' ċittadini. Grazzi. Grazzi. Eh, l honorable Ainsle għal-minuta Pala kanċelier fil-Londra tisfel eh, l-ewwel darba rajt eh, l-Windrush Generation eh, eh, li qalu li huma jridu jżommu l-Ingilterra kbira. Nis li jiexu għal ħajjithom sħaf l-Ingilterra f'daqqa waħda sabu li l-om infusom bla xogħol, bla dar, bla ċess għal eh, l-isptarijiet, għal kura. U dawn l-inġustizji kollha dan il renju dan il-Gvern tar renju Unit qed jesponi dawn it-300 ċittadin tar renju Unit illi intilfu u waslu eh, għal din is-sistema li kisrithom dawn il-miljun eh, ċittadin jiexu fil-kostituenza tiegħi u nina nirrifjuta li eh, nejx u nara daw l-affarijiet li qed jiġu mbuttati f'wiġ dawn in-nies. Irridu naħdmu biex nipproteġu drittijiet tal-bniedem. Allura nitlob l-MPs kollha li huma preżenti hawnhekk li jistgħu jibqgħu għal erba' snin l-ġejn jekk joġobkom tiqfux tiġġieldu għad-drittijiet ta' dawn iċ-ċittadini, ejnuna. U zommu il-gvern tagħna responsabbli għal dak li qed jagħmel. Grazzi. L-Onorevoli Liberatski għal minu tonos. Grazzi ħafna, Signora President. Eh, fil-klim ta' Sur Plenkovic eh, għal li ejja nibqaw maqudin. Umbat, smajna l-Kummissjoni, l-Kunsill, il-gruppi politiċi li urew li aħna maqudin, ġifiri, in-nies ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jiexu fir-Renju Unit, l-Ingliżi li jiexu l-Unjoni Ewropea, dawn huma fostom miljun ċittadin Pollak. L-Onorevoli van der Leyen diġa tkellmet dwar dwar il-kok Pollak. Allura, qed nitkellmu dwar 440 miljun eh, ċittadin Ewropew. Ejja niftakru dwar dwar dawn l-440 eh, miljun ċittadin u 38 eh, miljun ċittadin li jiexu fil-Polonja. Bħala Unjoni Ewropea ejja niftakru li aħna aktar b'saħħitna ejja nużaw dan l-isforz din il-kapaċità li għanna li nibqgħu maqudin. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Intfeld tal-minuta u nofs. Thank you. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mistoqsija hija jekk l-arranġamenti se jkunu u mhix se jkunu adegwati, iżda mbagħad kif se jiġu implementati aħna nafdaw il-gvern ta' Johnson biex jagħmel dan b'mod adegwat. Jiena naħseb li skont is-sinjali qed jintbagħtu sissa ma naħsibx li huwa l-każ Eh, specialment minn naħa tal-kantuniera eh, tal-Brexit ta' dil-awla eh, dan mhuwiex pajjiż daqstant li jilqak bidejh miftuħin. Min se jibbenefika li jekk aħna se neħu 5 miljun ruħ mid-drittijiet tagħhom. X'inhu l-iskop li tħalli 5 miljun ċittadin imdendel għalfejn huma rridu jiġu penalizzati. Mem lebda skop muħat muħaj benefika din hija kampanja stupida, vindikattiva kontra nis li mamlu xej u mandomx vot. Ma mhuwiex mod kif trittratta iċ-ċittadin. Lebda gvern mandu dritt li neħi drittijiet ta' ċittadini jew mod retroattiv timplementa xi forma ta' ħlasijiet eh, l għaliex li tgħix huwa dritt u mhuwiex privileġġ li tista' tneħħi bil-bajro. Allura aħna ħan iddefendu drittijiet tal-5 biljun ċittadin Ewropew. Grazzi. Grazzi, um, blue card minant sur Rowland, taċċettaħ? Le. Skużani sur Rowland, le, m'għandekx blue card. Madam Widdicombe is waving her blue card, but Madam, you have already had Ehm, Kien hemm talba l-blu card uħra però ma ġietx l-anqas l-onorevoli Dawding għal minuta u nofs. Biex dan id-dibattitu jiddaħal fil-kontest eh, l-aħħar stħarriġ fir-Renju Unit jgħid li l-maġġoranza tal-votanti tar-Renju jipreferu jibqaw jibqgħu fl-Unjoni Ewropea 52% u eh, kontra 48% l-istess ammont li eh, rebaħ il-Brexit snin ilu, issa f'daqqa waħda dar. B'dawk il-miljoni ta' ċittadini li hemm u l-miljoni li hemm fil kostituenza fil-kostituenza tiegħi eh, li huma rispettati mill-ċittadin mill-impjegati mill ġirin irridu nassiguraw ruħna li dawn jiġu protetti b'mod adegwat. Bħalissa kwistjonijiet kritiċi qed jitqajmu għal persuni li qed jitolbu għal settlement status. Minkejja l-gvern qed jgħid il proċess għandu jieħu minn ġurnata l erba erba tim dan fil-verità qed idum numru ta' xhur u bekk dawn in-nies mhux qed isibu xogħol mhux qed ikunu eh, qed jiġu eh, trattati sew qed nitolbu l kulħadd hawnhekk fil-Parlament Ewropew biex nassiguraw li r-Renju Unit iżżomm l-impenn tiegħu biex jipproteġi ċittadini, id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej għaliex dak se jiddetermina eh, l-affarijiet li se jiġru eh, l-ċittadini Ingliżi li jiexu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. L-Onorevoli Corbyn għal minuta u nofs. Signora President, il-Parlament eh, qed jiddibatti dil-kwistjoni mod ġust. Uh, Eh, eh, huwa f'waqtu għaliex fil-bidu netta dal-proċess eh, fil-gvern konservativ komplika l-affarijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit. L-ewwel net in-negozjati u issa mhuwiex les li jipprovdi sistema li tagħtihom garanziji sħaħ. Permetti li nieħu eżempju wieħed il- ċaħda ta' dokument fiziku jidher li huwa ddisinjat biex jagħmilha diffiċli ċittadin biex jipprovaw l-istatus tagħhom għal mm, min jikri pereżempju jew min jimpjega biex sempliċement jagħmlu ħajjithom diffiċli. U issa Boris Johnson għandu maġġoranza kbira. 43% tal-vot um, u 53% tal-partiti li jipproponu referendum ġid u ħajuża dil-maġġoranza biex issaħħaħ il-Brexit tiegħu. Diġà rajnieh fejn maċċettax li itawwal dal-perjodu għal aktar minn sena il-gvern Ingliż irid l-iktar perjodu ta' tranzizzjoni qasir biex ikun impossibbli frankament biex issolvi l-problemi kbar li Brexit se jwasal din fost ħafna minnhom. Għal-gvern Ingliż irid jisma' dal-Parlament u jiftakar li l-Parlament Ewropew irid japprova l-ftejm ta' ħruġ ukoll u irid juża l-perjodu ta' tranzizzjoni biex jirrifletti għal darboħra fuq il-kwistjoni tal-libertà tal-moviment sabiex ġenerazzjoni oħra tista' tgawdi mill-dritt u privileġġ fil-futur. Grazzi. Em, talba għal blue card minnant is-sur Rollband kun tista tieħu eh, le, mhuwiex tajjeb wis, mhuwiex possibbli. Mela ngħaddu għal kellim li mis fuq il-lista tagħna l-Sinjura Neċinga. Thank you. Grazzi, Renju Unit daħal fil- fil-Unjoni Ewropea qabel ma twilet għal dawn il-istin kollha il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea kienu kun fiduċjużi fil-rigward ta' drittijiet tagħhom fir-Renju Unit persuna li naf qatt ma ħasbet li kellha tażel bejn id-drittijiet fir-Renju Unit u drittijiet ta' fejn twildet dik hija sitwazzjoni ta' ħafna persuni fir-Renju Unitu kollu li eh, marru joqogħdu f'postijiet oħra ħabiba tiegħi ehm, appoġġat l-iżjed vulnerabbli fil-komunità tagħha u issa tal- Eh, laqas tifhem l-impatt fuq id-drittijiet tagħha taħt il-Brexit u ħafna nisa li eh, marru joqogħdu fir-Renju Unit eh, iżjed minn 40 sena ma jistgħux dawk li għandhom id-dimensja pereżempju laqas jistgħu jippruvaw id-dritt tagħhom li jibqgħu u anki li jkollhom aċċess għal servizzi kritiċi bħal kura tas-saħħa il-proċess attwali mhuwiex faċli, speċjalment għal dawk li mhumiex abitwati li jimlew il-formuli il-proporzjoni żgħira, l-implementazzjoni jgħidu li ftit ħafna huma eh, mċaħda iżda miljuni fil-fatt ma ġew mċaħda għal l istatus u għandhom id-drittijiet tagħhom mhux garantiti u qed nibżaw li se jkollna skandu ieħor bħal windrax u dawk morda u e, il-vulnerabbli se jkunu l-iżjed taħt riskju. Sinjura Jones għal-minuta. Jones għal-minuta. Kollegi, dan dibattitu ifakkarna li il-Brexit mhux se jitlesta fil-31 ta' jannar, mhux se jitlesta kifet jenat mill-Sir Johnson. M'għandux riċetta, għandek eh, koki differenti u għandek fortuna hawnhekk li se se fuqa u se jkollna <laughs> l-indigestjoni għal ħafna snin li ġejjin. Iġġiti ta' ċittadini mhumiex ta' daħ però kif smajna fid-dibattitu tal-lum għandna ħafna eh, problemi serji fil ta' dan din is-sistema talbiet tal-evidenza mux, mux, mhux raġonevoli u anki il-teddit tal-deportazzjoni u eh, problemi li jista' jammontaw l windra ironija li il-membri tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament Ewropew se jkollu iżjed seta' biex jgħidu dak li se jsir iżjed mill dawk li jinsabu fl-Unjoni Ewropea għax Boris Johnson neħħa kull dritt illi jgħidu xi ħaġa fuq id-drittijiet tagħna. l isfidi għal xi xahar li ġejjin huma enormi. Ħafna x'negozjaw ftit żmien u r-riski huma enormi fir renju Unit aħna se nagħmlu ħilitna biex eh, nikkoraw il-demokrazija li qed tfalli. Eh, kollegi, appoġġawna flimkien għandna niddefendu l valuri maqsumin tagħna tal-Unjoni Ewropea u id-drittijiet ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi, grazzi. Sir Rowland, et jieġa jiprofa jisaqsik domanda, għas Sir Rowland? Le, illa li xanna nati il-kelma li l-om u l-ħin li l-om biex jieġa jitkelmu daqs kemuma ipokriti. Sir Rowland, naħseb li <laughs> kien, le. il kelmini mis l-onibli karikano, grazie ħafna Sur Banje, jiena bħal kollegi tiegħi niġbet l-attenzjoni tiegħek għal eh, kwestjoni ta' settle status u għal provi fiżiċi. Eh, jiena tkellimt ħafna ma' ċittadini eh, Spanjoli u anki mort f'Londra biex nkellimhom u jgħid dwar sistema li hija krudili ħafna bla hemm bżonn. Il-kwistjoni hija illi jkollhom dokument, jirċievu dokument PDF minn fuq l-email, fej jirċievu dokument, dan dokument jgħajt li għandhom dan il-settled eh, status m'għandhomx karta biex jivvjaġġaw, m'għandhomx karta biex imorru jaħdmu, ma jafux jekk jekk se jerġgħu jitlu fil-Renju Unit se jkunu permessi jitlu. Hemm soluzzjoni faċli għal din ikollok karta bir-ritratt tiegħek kif ikollok fl-Istati Uniti pereżempju. Iċ-ċittadini tagħna huma suġġetti ta' sistema krudili bla bżonn u naħseb li din għandha tkun ta' priorità mal-awtoritajiet tar-Renju Unit ir-resoluzzjoni tagħna fil-punt 10 illi din il-prova fiżika teżisti u tingħata permezz tal-proċedura sempliċi ħafna. Signora Ricci issa għal minuta. Il-kwissjoni ewlenija hawnhekk hija eh, fiha żewġ partijiet id-drittijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea fil-Renju Unit u d-drittijiet ta' ċittadini ta' 27 eh, stat tal-Unjoni Ewropea fil- eh, viċ versa. Issa l-problema hija l-istess. Għandek għandek il-populizmu nazzjonalistiku ehm, tal-lemin estrem aħna qed nibżaw li se, se, se jaħarqu drittijiet tal-bniedem tagħna hawnhekk iċ-ċittadini tagħna tal-Ewropea jgħixu fir-Renju Unit se, se, se niġġieldu b'ħilitna kollha. Jiena għandi ħafna ħafna jitri mill-Renju Unit eh, minn ħafna ċittadini biex ma jitilfux id-drittijiet tal-bniedem tagħhom. Intkom għandkom tkunu ġenerużi magħna Jiena biex nikwota Sokrates, jiena minix biss ċittadin tal-Iskozja tal-Renju Unit, iżda tal-Unjoni tal-Europa tad-dinja u ma nix nitlef ebda waħda minn dawk l-identitajiet. Signor Ricci, Sir Rowland, ti issaqsik domanda. Taċċetta? Jiena nirreferi għal risposta ta' qabli? Le, risposta hija le, Sir Rowland. Issa, l-għanevri von visa, jiena waħda minn 3 miljon ċittadini li ġew imċaħta l-vot fil-referendum jissa għandi um, passaport tal-Renju Unit u iżda kelli nħalla xi 15 il-mit um, lira Ingliża ħafna ma jistax affordjawa din hija parti mill-ambjent ostili għal residenti li l-Ingliżi ma jriduhomx. Jiena ili nitlob il-Gvern tal-Renju Unit biex inaqqas il-prezz għal dan il-passaport. Iżda l-prezz hija ħaġa u li titlef il-dritt li toqgħod hemm hija ħaġa oħra. Hija kruċjali għal residenti tal-Unjoni l-Unjoni Ewropea li jkunu jafu li mand mhux se jitilfu id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea u qed nitlob għal ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea għal dawk iċ-ċittadini tar-Renju Unit li bħal bħal ħafna li naf fil-konsistwenza tiegħi li jixtiequ jkomplu igawdu mill-drittijiet taħt il-Trattat tal-Unjoni Ewropea tajjeb għaċ-ċittadini tal-Renju Unit tal-Unjoni Ewropea għax se tibbenifika mill-investimenti kontinwi u se nkomplu bil-biberija li ila teżisti bejna. Sinjura, Sir Rowland jixtieq issaqsik domanda. Taċċetta? Le, le, Mish ħaġa personali, Sir Roland, issa is signura tajt le. Issa Sir Kelly taħt Catch the eye. Mela, jaġobna jew le il-sistema tal-Fest Past Post dik hija sistema fir-Renju Unit u bil-motto Get Brexit dan ħan għamlu Brexit Johnson rebaħ maġġoranza. Emse, ek se jagħmel iżda Eh, jiddispeċina li zjed fil-parlament tijaj għanna eh, storja u ekonomija maqsuma eh, mażmin. U bekk nir nirringrazzja l-MEPs li kienu ħbib tagħna. Iżda r-realtà għandha tkun aċċettabbli għal kulħadd u bekk għandna ngħaddu għal pass li jmiss. U dan għandu jitratta li l-FTA għandu jissir. U dan ifisser il-rida tajba mill-kunnaħa u u jekk il-drittijiet tal-ċittadini ma jiġux rispettati, il-Parlament mhux se jaċċetta l-FTA u bekk irridu nlestu l-FTA kif suppost biex konna riżultati tajbin. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Warden. Jiena u miljoni ta' Ingliżi u anki tal-ċittadini tal-Ewropea se jkollna ħafna mid-drittijiet tagħna mċaħta minħabba il-proċess ta' kwalità baxxa fid-demokrazija u ħażina u anki fil-illegalità illi rat li tnaqqis fil-franchise involuta dan ifisser li tliet gruppi tal-pop tan-nies li żjeġu affettwati mill-Brexit ma kellhomx eh, kelma fuq il- ma setax jaġixxu qed nitkellem dwar in-nies li se mhux se jkollhom il opportunitajiet il-rifuġati wkoll li l-konservattivi ma jaġġettawx u mbagħad il iċ-ċittadini tal-Ewropea li jgħixu u u jaħdmu u iħalsu għattaxxi fil-Renju Unit u anki ċittadini tal-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea anki l-anzjani li se jsibu ruhom iżolati forsi mingħajr protezzjoni soċjali u l-kura tas saħħa ma nistgħux leġislaw għal din il-bidla din se tkun windrax li qed tistennina biex isseħħ u fl-aħħar il-libertà tal-moviment. Kif inhi s-sitwazzjoni isa bot tal-laħam se jkollu iżjed <laughs> drittijiet jidħol fl-Unjoni Ewropea minn persuna <laughs> biex tgħaddi mir-Renju Unit sal-Unjoni Ewropea. Ward, Mr. Rowland would like to. Signora Ward, Sir Rowland jixtieq isaqsik mistoqsija, jiena ma jiena ebda raġun illa li xanna natu dan in-nies dawn in-nies xi dritti li jitkellmu hawnhekk meta laqas jiġu fil-kumitati biex jagħmlu xogħolhom. Ħanna narawhom fil-kumitati l-ewwel, jiġu fil-kumitati jaħdmu biex jaqalaw il-flus tagħhom u mhux jiġu hawnhekk biss jitkellmu jifirxu il-mibeda. Eh, Sir Rowland jiddispjaċini iżda il-risposta kienet le. Signora Gibson issa. Le? Mhux issa? Iva. Mela jiena se nitkellem fisem id-drittijiet ta' ċittadini tagħna, ċittadini li qed jitilfu id-drittijiet importanti tagħhom illi għadu fuqhom għal 20 ta' snin. Saru wedet id-nis bidlu id-djarom, il-ħajitom, il-żewġu, kellhom it-tfal, kellhom pjani tal ġejjieni u issa minħabba l-politiċi li jasbu għall-interessi tagħhom biss u sistema ħażina dawk il wegħdiet qed jiġu eh, miksura kollha dawk iċ-ċittadini li l-om jgħajxu jaħdmu ħalsu t-taxxa u daħlu fil-komunitajiet qed jiġu trattati bħala persuni minn barra barranin. Irridu jipprovaw fej kienu x'kienu qed jagħmlu għal snin sħaħ meta mhux suppost li żammaw dawn id-dawk id-dokumenti qed jgħixu f'inċertezza. U dan din ħaġa ħażina ħadd mu qed jitkellem mad drittijiet tagħhom dan il-Parlament biss jista jibat messaċċar l-Gvern tar renju Unit, l-Konsil u l kummissjoni jekk joġobkom ibatu l-messaġġ illi l-Parlament Ewropew qed jitkellem maċ-ċittadini kollha tiegħu. Grazzi, Sur Brudzinski issa għal minut. Grazzi Grazie ħafna, Signora President, eh, Aziz Signori, Aziz Kollegi. Isna xnaqna li talbu l-Sur Barnier biex waqt li qed jiddiskutu mal-imsieħ batana mm, fil-Londra, forsi ma jħarriġx lejn il-mozzjonijiet li ħarġin minn eh, din l-awla li kiku għanna trattat, jew għanna nikdbu eh, trattat appar par, un fuq il-sentiment li għat joħorġu minn dil-kamra Eh, eh, fostom l-Onorevoli Liberatski qed eh, nibnu donna jisna xi seta ġdida tar-Renju Unit. Meta kont qed nitkellem ma', ma sħabi tar-Renju Unit ma kien hemm l-ebda sodisfazzjoni ikbar minn dik li smajt il-ċittadini Pollakki li jiexu hemm li għandhom drittijiet biex jiexu hemmhekk mhux biss bħala koki, bħala anke pulizija saħansitra fejn kienu qed jgħidu li jridu jmorru lura l-Polonja, però mhux qed nitkellmu dwar miljun biss ta' ċittadini, qed nitkellmu dwar eh, eh, miljuni oħra li ħajibqgħu hemm ukoll. Ġifieri irridu nżommu eh, nużaw moħħna, nżommu l-kalma u ma nqogħdux ngħidu u nesprimu dawn l-emozjonijiet kollha. Wara kollox kemm ifakarkom Prince Harry u Meghan għażlu l-Kanada mhux ir-Renju Unit wara kollox. Dan onorevoli li jemess. Mela, ftejn fuq il-Brexit. Dana ma jadinni xinu ma drittijiet tal-Ewropej li jgħixu fil-Renju Unitu u anki tal-nis mir renju Uniti li jgħajxu fil-Stati membri. Għanna l-applikazzjoni transitorja tal-akki tal-Unjoni Ewropea, iżda ma jfissirx li l-akija bizzejiet għal dawk id-drittijiet għandna niftakru l-interpretazzjoni li ngħatat lill Cameron fuq ir referendum għandna ntejbu salvagwardja għal drittijiet tal-ħaddiema, drittijiet soċjali, fosthom id-dritt tal-residenza, trattament mhux bla ebda diskriminazzjoni, is servizzi pubbliċi, il-, il portabilità tal-prestazzjoni soċjali wkoll l-arfin tal-kwalifiki professjonali biex nagħtikom xi eżempji. Din għandha sseħħ id-diskussjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea u anki l pjan tad diskussjoni bilaterali bejn l-Istati membri u r-Renju Unit firgwad ta' relazzjonijiet bilaterali li jkunu ta' vantaġġ reċiproku. Grazzi ħafna bekk il-kaċ tiegħi u għamalu u issa għanna jessur surbanje biex iwieġeb. Grazzi, Signora President, Signora Ministru Benġak, onorevoli membri. U dan il-parlamentu anke barra minnu jiena dejjem għat il-verità